fisem il-Kommissjoni kif ukoll fisem il-Rappresentantori. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Grazzi, Sur de Gucht. Naqlu dan id-dibattitu, sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni ġew imresqa sabiex naqlu dibattitu. Ir-rezoluzzjoni minna tal-ħodor, minn mela, sendi b seba, seba' sitta tnej mill-GUI, B7673 seba' seba' sitta mill Pipi, b seba' seba' sitta erba' mill-2010 mill-ALDE u sitta seba' wieħed mill-ALDE. Allura, għan votaw għada fl-ofsenar. Il-punt eh, li misu l-agenda għad dibattitu konġint fuq il-kummerċ internazzjonali ħankunu tinħarsu lejn il-rapport sajfi jitkellem dwar standards internazzjonali f'temiet kummerċjali l-2010 il-rapport tal-kummerċ li għandu xaqsaba A7 2-3 Meto 10-2010 Umbat referenza A0317 mill-2010. Il-dibattitu konġunt ser jibda mill-interventi konġunti mill-rapporters, il-Sinjura Sajfi, f'dejk erba minuti. Grazzi, President, Komissarju, eżis kollegi. Is-suġġett ta' dan ir-rapport huwa wieħed ta' dibattitu fil-Komunità Ewropea għaliex pajjiżi qed jiżviluppaw jimnu li pajjiżi ġra żviluppaw qed jużaw klawżuli dwar drittijiet ta' bnedmin sabiex idaħlu su protezzjoniżmu bil-moħbi minn taħt u eh, fl-istess ħin eh, jikkondannaw is-social dumping fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Jiena nittama li jiena kont konstruttiva hawnhekk meta tkellim dwar dawn standards soċjali u ambjentali rajt kif dan l-interessi tal-kummerċ jista' jikkomplementaw lil xulxin u l-istess jingħat għal regoli Ewropej. L-Unjoni Ewropea trid eh, turi kemm tiflaħ tiġġielet meta qiegħda titkellem dwar dawn standards internazzjonali u hija għandha tekst eh, li illu hemm il-bidu eh, ta' twaqif l-Unjoni Ewropej li tkellem dwar ukoll il-drittijiet tan-nedmin dak miex qasam il-kummerċ eh, internazzjonali. Dan għandu jaħdem fuq livell multilaterali, bilaterali u multilaterali. L-Unjoni Ewropea għandha tħeġġeġ organizzazzjoni pal WTO mod partikolari sabiex eh, iqisu standards ambientali. U il- WTO u kol minnaħat taħom irridu jisaxħu kooperazzjoni taħħom. Għalek jiena proponejt mod partikolari li l-ILO għandhom jibenefikaw mill-li kunu osservaturi, kollu sejtus osservaturi, emmek, naħseb illi illi aċċessu kolla teknoloġija ħadra kun xaġa tajba li xifissir jkunu nistaw nizviluppaw forum ġodda ta' politika ta' ambjent imma wkoll nistaw noħol u opportunitajiet ta' tkattir ġodda għal dawk il-pajjiżi illi diġà għamlu passi kbar dan il-qasam. Aħna rridu naħsbu dwar l-organizzazzjoni dinija eh, li tista jista' jkun eh, il-sede ta' forum għal meta jkun hemm dan it-tip ta' dumping li aħna nikkondannaw. Aħna rridu wkoll immexxu nkunu mexxejja eh, għal dak nċaqsam il-klawżoli tal-drittijiet tal-nedmin, għanna ħafna negozji tal- kummerċi l dan ir-rigward. U għandhom jiġi mwessajna kapitli oħrajn. L-Unjoni Ewropea għandha daħal sila ta' standards ambientali u soċjali li għandhom jiġu mħarsa mill-msiħba kollha tal-Unjoni Ewropea. U dawn l-standards għandhom eh, jiddidu skont il-konvenzjoni, kas kas skont il-progress soċjali, ekonomiku, ambientali ta' dak il-pajjiż dan din l-approċ flessibri gradwali fisser li daffariet ħajkunu ħafna iktar ġusti mal-msiħba tagħna tal-kummerċ u nkunu iktar ġusti fis stampa ġenerali. U aħna rridu nagħmlu monitoraġġ tal dawn il-ftemiet Eh, bilaterali għalhekk irid ikun evalwazzjonijiet ta' impatt li jsiru qabel waqt u wara dawn in-negozjati u dawn l-evalwazzjonijiet mhux biss għandhom zvilup żvilupp sostenibbli ma wkoll id-drittijiet tal-bnedmin. Jiena għandi kull fiduċa li l-affarijiet ser jmorru għall-aħjar u l-lum qabel għadhom għaliex naħseb illi s-sistema GSP daqset siġi reformata u din ġib maħħa ratifikat ta' xi 30 eh, kriterji ta' ġitti tal-bnedmin, konvenzjonijiet ta' xogħol ukoll. U jekk dawn il-konvenzjoni ġew ratifikati ħaġa tajba, iżda eh, xorti ħażina da mhux qed jiġu mwettqa fil-pratika għalhekk aħna rridu nifukaw l-enerġija tagħna hawnhekk il-Komissjoni trid investigazzjonijiet u xejjan il-preferenzi jekk dawn il-konvenzjonijiet juru li ma, ma jistawx jagħmlu ġit. Aħna rridu nieħdu azzjoni vera mod mħaffef imma ma nistawx imbidlu il-mentalità mill-lejl nar, ġifieri aħna rridu naħdmu fuq kull livell sabiex ikollna ftemiet iktar ġusti kummerċjali. Grazie signora Saifi. Grazzi, issa erba minuti su shadow. President, Komissarju, kollegi, il-li tajjeb. Nasib li żmien meta l-Unjoni Ewropea qed tipprova terġa' tidna finixxi l-linja ta' politika tagħha wara Trattat ta' Lisbona, fatt li għannek tlet rapporti f'daqqa u dim il-parlament fuq kustjonijiet li bazzikament jett kienu dwar l-istess ħaġa, dibattitu politiku, publiku, dwar il-kummerċ u kif nistaw nesprimu dan il-kummerċ u kustjonijiet tal-bnedmin, hija xi ħaġa li nistaw nilqgħu. Għaliex? Aħna għandna skizofrenija permanenti. Kullimkien fil-dibattitu pubbliku per eżempju, hemm kumpaniji li qegħdin emesxu minn posta l-ieħor u mingħajr ma jagħtu każ il-drittijiet tal-bniedem. Ehm, għandek eh, fl-istessin qed innegozjaw eh, eh, f'temijiet ta' kummerċi les f'dan l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi oħrajn għandin ninegozjaw f'ħafna livelli f'ħafna qosma li ċerti ħażina u ħafna l-bot mill-dibattitu politiku illi huma interessati fih in-nies. Kif nistgħu nispjegaw liċ-ċittadini tagħna llum illi futbol li jasal fis-suq ribut ballun tal-futbol illi jasal fis-suq tagħna li rispetti standards ambientali u l-bqija, mbagħad ballun ġej minn pajjiż illi eh, li mhux qed iħares id-drittijiet tat-tfal u tax-xogħol dak il-pajjiż li wieħed għandu jħallas iktar għal tal prodott mill għal prodott liħor. Diffiċli li tamela di bieċa ta' xogħol. Illu fl-Ewropa ħatta pajjiżi li minħabba li dawn jimportaw l-affarijiet l-ħatterċ mill-emissjonijiet tal-Ewropa mhumiex eh, prodotti l-Ewropa imma minħabba prodotti ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. Allura rridu nintegraw problema klimatika fil-skambi eh, kommerċjali. Kif nistgħu nispjegaw l-opinjoni tagħna lill-ċittadini tagħna li meta wieħed qed jagħmel ftehim ħieles li rigward id-deforestazzjoni aħna nkun qegħdin negozjaw ma' Cancun mbagħad f'temmit illi jikkumpensaw pajjiżi tal-nofsinhar il-nuqqas ta' deforestazzjoni. Għalhekk aħna rridu nsibu bilanċ bejn dawn l-argumenti kollha. Meta aħna nkunu eh, eh, meħdimna fuq eh, dan il-punt jiena għalhekk nixtieq nir xadu rapporter skola, aħna provajna nkunu konstruttivi fil-rapport tagħna. Aħna provajna ntemmu dawn id-dibattiti li jew inti qed tiżżomm mal-abjad jew mal-iswed. Inti intax tgħid illi inti qed tiġi mhux jekk inti kollok dan tip ta' ftemiet inti m'intix qed tħares l-ambjent. Jew mhux qed tattikas l-ambjent jekk għandek titkellem dwar il-fuels tal-mamri minn karbonju dawn aħna provajna isnijom nqisuhom biex improvaw kif nħarsu dan is-settur. U l-istess imur għal dak li għandu xaqsa sema użad dak li huma anti-dumping. E, ma ma da u ftamiet li kenna ma l-organizzazzjonijiet dinja varji. Aħna rridu nħarsu lejn il-mandat li kena minna ħad il kommissjoni Aħna ħarprovajna nħarsu lejn istituzzjonijiet kollha Ewropea. Jiena nittama li għada fil-vot aħna ħankunu nistaw nuru dan ispirtu kooperativ li aħna ħdimna fih fil-rapport tagħna. Nirgrazzja li kull min ħadem dar-rapport miegħi. Grazzi Sur Ġado il-kelim li mis erba' minuti is-Sur Dezir. Monsieur le Président, euh, Monsieur le Commissaire. Sur President, Kommissarju, kollegi, jina u koll nishtiq nibda billi nirringrazzja lill kollegi fil-Kumitat Inta, mod partikolari il-Shadow Rapporters mill-gruppi differenti, grazzi tal-li entuni biex nfassal dan it-tielet rapport dwar dan is-suġġett. Dan it tieni opportunità biex nistabilixxi proposti li huma innovattivi huma speċifiċi wkoll biex intejjeb il-kooperazzjoni wara l-kriżi ekonomika, d dannu soċjali u ekonomiku li kien hemm id-dibattit li bdew l-istennijiet fost iċ-ċittadini, l-istennijiet politiċi tal-imiet illi jridu nisiltu. Jina naħseb illi huwa ċar il-politika ta' kummerċ tagħna trittejn biex neregolaw globalizzazzjoni, trittejn biex niksbu l-anijiet ambientali u soċjali, regolamenti japplikaw għall-istati u l-ekonomiji tagħhom imma wkoll għall-operaturi ewlenin ekonomiċi ġifier il-kumpaniji l-iktar kumpaniji multinazzjonali għaliex huma l-atturi ewlenin fil-kummerċ globali huma dawk l-iktar jagħmlu profitt fil-rigward tal-ftuħ tas-suq għaliex għandhom aċċess għall aktar konsumaturi. Huma setgħu jiddiversifikaw il-katina ta' provvista tagħhom. Spiss marru f'pajjiżi fejn għandhom spejjeż baxxi ta' produzzjoni u hemm standards ambjentali u soċjali li huma aktar baxxi. Il-globalizzazzjoni waslet għal kompetizzjoni ħarxa bejn il-pajjiżi li jippruvaw jattiraw l-investiment barrani. Iktar kompetizzjoni bejn il-kumpaniji u għalhekk rajna abbuż intollerabbli fir-rigward ta' ksur tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dannu lill-ambjent. Id-diżastru ġewwa Bhopal il-multinazzjonali kimika ġewwa l-Indja miljuni ta' valuri, impunitajiet tal-kumpaniji kbar, industriji tal fira żej ġewwa l-Afrika u postijiet oħra fid-dinja jkissru l-ambjent, jaqirdu l-ambjent, skjavitu it-tfal li jaħdmu fit-tessuti, il-settur ta' tessuti, il-til ta' trade unionisti, per eżempju. L-eżempji huma ħafna Spiss dawn il-kumpaniji li jkunu bazati f'pajjiżi industrializzati. Dan inkludi wkoll kumpaniji Ewropej. Ftit ta' snin ilu rajna dibattitu jibda. Ek joġbu kollega. Tkellem ftit aktar bil-mota li l-interpreti ma jistgħux jisegwejt il-President. Iva ser niprofa nitkellem ftit aktar bil-mod. Forsi waqaf xi ftit il-ħin ukoll. U għalhekk dan wassal għal dibattitu illi aħna kellna f'dan il-Parlament fi rigward tal-adozzjoni ta' riżoluzzjonijiet fuq ir soċjali u ambjentali tal-kumpaniji. Sallum l-avvanzi marbuta ma' CSR ma' nkludewx dibattitu dwar standards ambjentali fil-ftemmiet ta' kummerċ. Dinja xaġa nistgħu nifmu għaliex il-ftemmiet ta' kummerċ għandhom regoli vinkolanti għall-istati fil-waqt li CSR għandhom arranġamenti volontarji fil kumpanija ma dan huwa paradoss fl-istess waqt. Għaliex is-CSR u l-klawżoli ambientali u eh, soċjali jaħdmu fl-istess direzzjoni. Jiġifieri globalizzazzjoni li tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u wkoll l-ambjent u għalhekk aħna nixtiequ li ndaħlu CSR fil-ftemiet ta' kummerċ u għandna klawżola ta' CSR fil-kapitlu marbut mal-iżvilupp sostenibbli l-iktar fil rigward tal-FTAs. Aħna rridu illi konna impenji ċari u li wieħed jista' jivverifikom minn tal-kumpaniji. Dun niżguraw li kun hemm impenji reċiproċi mill-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tagħha biex hija tikkonvinċi l-imsieħba tagħha illi jistabilixxu dawn l-għanijiet u jirriverfikawhom. Irdu naraw is-soċjetà ċivili u trade unionisti xed jgħidu wkoll irid ikun hemm stock taking regolari, eżerċizzji ta' stock taking, kontabilità, trasparenza biex niżguraw illi l-kumpaniji qed jieħdu azzjoni minn qabel. Anke meta jkun hemm noqqasijiet fir-rigward ta' CSR fejn tkun hemm xertu ksur fejn hemm drittijiet soċjali u ambjentali qegħdin jiġu miksura, irid ikollna mekkaniżmi oħra. Grazzi tassew, kollega. Ek joġobkom, ifmuni. Għandek erba minuti biex titkellem, inti biss erba minuti u nofs, anke minkejja li jena waqqaftek. Dal-waqt imissek. Ser niprofa nkun ġust, qed niprofa nkun ġust kemm jista' jkun. Inti għet li tħares lejn lajn l arloċ Jekk jiridu dibattitu għal ma jfissirx illi jiridu naqraw id-diskorsi b'mod aktar maġġel. U dan ma jiplikax biss għal votanti Franċiżi tiegħek imma l-kollegi kollha mhux biss għal kostituenti tiegħek permezz tal-website qed nofru interpretazzjoni li ċittadini tal-Unjoni Ewropea u jekk l-interpreti ma jkunux jistgħu jelaħu mela allura l-bqija tal-Ewropej ma jkunux jistgħu jifmu d-diskors tiegħek għaliex inti qed taqraħ pass maġġel ħafna. U għalek, kullħat trid limita ruħu għal ħin li għandu disponibli biex jitkellem ma rridux nieħdu ħin minn għand ħaddieħor. Point of order issa, sur President, din hija t-tieni darba illi jiena poġġejt din il-Kamra u rajt il-President jinterrompi wieħed mill-kelliema għabbażi tal-fatt li huma qed jitkellmu malajr qed jaġlu ħafna jiena ma nafx kemm titkellem inti ma tirtifhem illi dik l-interruzzjoni eh, tista' tkisser diskors. Jiena eh, ma naqbilx ma dak il qal il-kollega jiena naħseb l-interpreti huma eh, personali qed jiġi mħalla su jekk ma jistgħux iżommu mal-veloċità tal-kellim hija problema tagħhom. Kollega. U għal kompitu tiegħi. Għaliex wieħed l-atleta li jiġri 100 metru huwa mħallas miljun euro biex huwa eh, jiġri f'għaxar sekondi. Jekk tista' tħallsu biljun euro mhux ħaj jiġri f'ħames sekondi. U għalhekk u għal kompitu tiegħi li jiena ninterrompi lin-nies illi qegħdin jitkelmu pass maġġel ħafna jini li 13 sena unek nafsew illi l-interpreti jekuma ma jkunux jistaw ilaħu għandi buttuna hawnhekk li għandha miktub slow down u jekk l-interpreti jafsu din il-buttuna ikunu ilhom jafsu din il-buttuna dan rajtu fil-kumitat ukoll fil-kumitati ir-regoli jgħidu li jekk kollega jilmenta. Is-Sinjor Beres. Jiena ser nagħmel hekk kif tagħmel inti fil-kumitat tiegħek illi inti tispjega l-affarijiet mod responsabbli. Point of order, din hija l-istess ħaġa jgħid surveillant. Il-Kummissarju de Gucht jista' jitkellem. Grazzi President. Nixtieq nizgurak illi kieku jinkelli niġri l-100 metru jiena indum għall-inqas 15 sekonda biex niġri 100 metru, għalek jiena mandiġ problema għall-inqas dan ir-rigward. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-rapporters u l-kumitat inta għar-rapporti tagħhom illi għajmu kwistjoniet importanti dwar kontribuzzjoni tal-politika tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea biex jinkisbu ċertu għannijiet fundamentali tal-politika pubblika. Il-rispett drittijiet tal-bniedem, il-welfare ekonomiku, u l-ġustizja soċjali l-kisba tal-tkabbir sostenibli u l-ħarsin tal-ambjent b'mod partikolari s-sistema tal-klima. Forsi tifmu li fi żmien qasi illi jena għandi disponibilità tiegħi llum huwa impossibbli nidħol fid-dettall ta' kull ħaġa li semmejt, iżda nixtieq nagħmel ftit kumenti ġenerali. It-tlet rapporti għandhom ħafna punti komuni u ma kollha qegħdin jindirizzaw il korenza politika u mod partikolari l-ħtieġa biex il-politika ta' kummerċ issir fih dan il-qafas tal-lanijiet ġenerali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari dawk soċjali, ekonomiki, ekonomiċi u ambientali jiena naqbel ħafna malan illi nużaw bisħieħ l-istrumenti kollha li għandna disponibilità tagħna biex aħna niksbu dawn l għanijiet iżda fl-istess waqt. Irridu ngħidu illi azzjoni effettiva trid tiddependi fuq dawk l-istrumenti illi huma l-aktar adattati biex jindirizzaw kull kwistjoni. Jina nara l-politika ta' kummerċ bħala wieħed mill-vetturi ewlenin biex aħna nippromovu nisalvagwardjaw il-mudell soċjali Ewropew. Il-valuri tiegħu u l-prinċipji tiegħu jiena konxu li hemm stennijiet kbar f'dan ir-rigward. Iżda aħna irdu nżommu f'moħħna li l-problemi kollha ma jistgħux bil-fors jissolvew permezz tal-politika ta' kummerċ, politika oħra tista' toffri elementi ewlenin jew għażliet aħjar soluzzjonijiet effettivi. Aħna rridu nkunu konxju wkoll nibbilanċaw interessi differenti jinsa fil-qalba tal-azzjoni politika tagħna għalhekk għdejjem ser ikun hemm għażliet li rridu nagħmlu l-isfidi kol ser ikunu hemmhekk ser ikunu differenti dan jiddependi jekk aħna hux qed nikkonsidraw strumenti awtonomi bħal pereżempju l-GSP ftejmiet bilaterali u ftejmiet multilaterali. Is-rapport ta' Sinjor Sajif dwar drittijiet tal-bniedem l-standards ambientali u soċjali u f'temiet internazzjonali jirrikonoxxi illi kull waħda minn dawn id-dimensjonijiet joffru possibiltajiet differenti. Mod ġenerali, l-kooperazzjoni internazzjonali għandha potenzjal biex twassal għal azzjoni aktar effettiva iżda min-naħa l-oħra hemm bżonn ta' affarijiet oħra wkoll. Irdu neħdu konsiderazzjoni dak li huwa aċċettabbli għall msieħba tagħna. Mod partikolari is-settings multilaterali li niksbu kunsensi tista' tkun xi ħaġa ta' sewwiebsa. L-Unjoni Ewropea għandha interess ġenerali biex ittejb il-gvernanza internazzjonali u dan jinkludi koerenza ntejba bejn azzjonijiet fost il-fora differenti WTO, l-ILO, negozjati internazzjonali dwar il-klima u fost l-oħrajn. It-tlet rapporti jisfu dwar direzzjonijiet possibbli f'dan ir-rigward. Aħna rridu nkunu pragmatiċi, rridu nkunu kapaċi nisiltu l-aħjar minn dawn l-aħjar prattiċi, minn dawn il-prattiċi li jista' jagħti l-aħjar effetti fuq medda qasira jew medda twila ta' żmien. Irdu nagħtu skop li nfusna. Irdu naħsbu minn qabel. Il-Kummissjoni trid politika b'saħħitha. Trid illi dan kollu jkollu impatt u jwassal riżultati. Dan japplika wkoll għal temmiet bilaterali tagħna dispozizjoni fl-FTAs tagħna mhumiex hemmhekk biex ikunu biss għarrijiet ta' intenzjonijiet tajba, imma dawn iridu jiġu implementati, irdu jkunu implementabbli. Biex nitkellem dwar rapport ta' Sur dwar tibdil fil-klima jien nixtieq nisħaq dwar ħtieġa illi niżguraw illi kull għażliet ta' bilħa ikunu kapaċi innaqsu b'mod effettiv riskju ta' karbon leakage u jiġu applikati bi spejjeż raġonevoli. Aħna l-koll nafu illi għazliet pal per eżempju miżuri ta' frontieri għajmu bosta kustjonijiet kif nistaw inkejlu, kif nistaw nagħmlu monitoraġġ fost l-oħrajn. Il-verità hija li aħna rridu naġixxu bċertu kawtela u rridu nindirizzaw il-kwistjonijiet, nevalwaw il-kwistjonijiet kollha qabel ma nisiltu l-konklużjonijiet tagħna. U għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tkompli tħares lejn l-għażliet fattibbli li għandha. Fi rigward ta' rapport ta' Sur Disease, Desires, dwar responsabilità tal-kumpaniji jiena naf illi l-inizjattiva tal-Kummissjoni rrid tiffoka fuq l-appoġġ u mhux fuq ir-regolamentazzjoni tal-attivitajiet ta' CSR. Iżda hemm differenza li nagħmlu bejn l-appoġġ, regolamentazzjoni u l-infurzar. U f'dan ir-rigward ir-rapporter wera li dan jinkludi ħafna konsiderazzjonijiet prattiċi is-CSR ma tistax tieħu post jew teżenta l-istati mir-responsabilità tagħhom biex huma jinfurzaw ir-regoli tagħhom l-entitajiet tal-istat ma jinsabux emmek biex eh, jinforzaw il-politika tal-kumpaniji. U importanti li naraw l-ħafna dawn il-kwistjonijiet qegħdin jiġu konsiderati fl-aġġornamenti tal-linji gwida tal-OECD għall-intrapriżi multinazzjonali se jiġu adottati fl-2011. Dan huwa eżempju wieħed mill-ħidma siwja illi qed ikun hemm u aħna impenjati b'mod attiv fiha. Ir-rapporti li qed nikkonsidraw illum jinkludu approċċi speċifiċi dwar modi kif għanna nistaw nżidu l-kamp ta' applikazzjoni l-effettività u trasparenza tal-azzjonijiet tagħna fir-rigward ta' dispożizzjonijiet soċjali u ambientali tal-FTAs dan jinkludi dispożizzjonijiet dwar CSR u dwar kwistjonijiet marbuta ma' tibdil fil-klima. Il-Kummissjoni ser tkompli tikkonsidra dawn il-konsiderazzjonijiet dawn l-approċċi. Dan se tagħmlu f'konformità mal nuqasijiet li jindiġa tkellim dwarhom. Aħna ser ikonna opportunità taħt il-GSP review ta' sena diħra biex niddiskutu dawn il kustjonijiet f'aktar profondità. Dan jinkludi wkoll il-proseduri leġislattivi ta' konsens. Il-Kummissjoni hija lesta li teżamna flimkien mal-Parlament Ewropew mezzi tajba u effettivi biex tiżgura li l-politika tal-kummerċ tirrifletti it-ħassib soċjali irrid ikonna tfassil ta' politika attenta tares lejn l-ambizjonijiet li għandna ma' wkoll lejn l-istennijiet realistiċi. Grazzi sew. Grazzi sew, Kummissarju De Gucht. Issa, fisem il-kellima, fisem il-komitati l-Onorevoli Martin għal żewġ minuti għal-komitat għafet. Grazzi President. il-politika tal-kummerċ trid intervjeni jew inkella trid tiġi użata bħala mod kif tippromovi l-għanijiet tagħna, politika sostenibbli tal-ambjent li kontra tibtil fil-klima, l-mudell soċjali, drittijiet tal-bniedem u l-valuri demokratiċi. it tliet kelima ta' qabli tliet rapporters il-koll konfermaw it-tweġiba. Titkun waħda pożittiva fl-affermattiv u anke l-kummissarju jekk qal ta' bil-frazzjonijiet tagħna aħna diġà impoġġu id-dritti tal-bniedem protezzjoni tal-ambjent senders eh, tax-xogħol fil-ftehmiet bilaterali tagħna. Iżda l-kwistjoni hija aħna dan nagħmluh b'mod li jiżgurana illi aħna jkun applikazzjoni tajba u konformità ma' dawn l-standards u l-kumitat, sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem ta' dan il-Parlament għandu ċertu dubi dwar l-effettività aħna nixtiequ li jkun hemm ftehmiet li jiżguraw li qabel ma jibda ftehim FTA ikun soġġett għal evalwazzjoni ta' impatt ta' drittijiet tal-bniedem biex jiġi żguraw illi mhux biss ikun hemm benefiċċji ekonomiċi ma jkun hemm ukoll benefiċċji marbuta ma' drittijiet tal-bniedem aħna nemnu illi s-sistema biex nisospendu l-FTAs tissir waħda aktar trasparenti, aktar aċċessibbli u jiena nirrikonoxxi l-fatt illi sur degu beda jaġixxi f'dan ir-rigward. Jina nemmen illi f'dak li xaqsam il-GSP Plus, il-beneficjari, irridu jkunu soġġetti għal benchmarking aktar konsistenti, aktar ġust biex jiġi żgurat li l-applikazzjoni tal-standards ambientali, soċjali, ambientali jibqaw konsistenti. Is-sur Saxi, Dezir u l-Onorevoli Ġado għalu biċċar illi dan kollu tkun parti mill-istrateġija globali tagħna biex aħna nippromovu pjaneta aħjar u iktar sigura. Grazzi President. Grazzi tassew kollega. Issa l-Kumitat tal-Iżvilupp għandna żewġ kelliema l-Onorevoli Kasmarek għal-minuta. Grazzi President, Sinjuri. Jiena sodisfatt li s-sur Dagoħt kif ukoll rapporters femu illi jekk aħna rridu nilħu dawn l istandards soċjali u ambientali, aħna rridu nissinkronizzaw ir-regoli tagħna. Dawn huma importanti mhux biss għall-kummerċ internazzjonali ma wkoll għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Ukoll għall-implementazzjoni ta' valuri illi aħna naħsbu li huma fundamentali. Il-Kumitat tiegħi ressa kummenti fil-rigward tal rapport tal-Onorvali Sajfi edna illi ċertu kumpaniji ħarsu lej l-standards ta' drittijiet tal-bniedem u dan għandu jissir u aħna tkellimna wkoll dwar l-standards tal-ILO u kemm hu importanti illi wieħed iżomm magħhom. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi issa l-onorevoli Grez għal-minuta. L-ewwel net jiena nixtieq jekk tippermettuli fisem il-Kumitat tal-Iżvilupp jiena nixtieq nitkellem dwar idejat b'saħħithom dwar it-tibdil fil-klima l-iktar persuni vulnerabbli huma nies indiġeni huma dawk li l-iktar jintlaqtu ħażin u sem tagħhom fil-ħolqien ta' politika ta' kummerċ hija importanti. Jien nixtieq ngħid li l-politika tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-kummerċ trid tkun waħda konsistenti ma' ġlieda kontra tibdil fil-klima u ġlieda kontra l-faqar. U għalhekk aħna qegħdin nistaqsu biex tiddaħħal jiddaħħlu klawżoli ambjentali fil-ftemiet kollha bil-Unjoni Ewropea u WTO, reviżjoni tal-Clean Development Mechanisms trasferiment reali ta' teknoloġiji u l-ġlida kontra l biopiraterija fl-ħanet 20% tal-emissjonijiet huma kawżati mit-trasport. Mod partikolari dan jiġri wkoll fl-agrikoltura. Dan ifisser li aħna b'mod simultarju nkunu nistgħu noħolqu postijiet tax-xogħol hawnhekk u fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fl-istess waqt inkunu nistgħu inaqsu l-emissjonijiet tagħna. Grazzi tassew. Grazzi, Onorevoli Gress. Issa fil-Kumitat tal-Impjiegu l-Affarijiet Soċjali Onorevoli Beres. President, Kummissarju, fisem il-Kumitat Templ, Kumitat tal-Impjegi u l-Affarijiet Soċjali. Jiena nixtieq nitkellem dwar ir-rapport tal-Onorevoli Dezir fil-Kumitat tagħna u fi bnadi oħra. Waħda mill-iktar kwistjonijiet illi diskutejna kienet dwar is-CSR. X'inhi CSR? Hija għan fi anfisa jew hija dwar leġiżlazzjoni li tapplika l-kumpaniji. Dan id-dibattitu għadu ma spiċċax, għadu ma ntemx. Aħna irdu naħsbu dwar dan frabta mal-gvernanza tal-kumpaniji. Fih dan il-kumitat tagħna aħna naħsbu illi CSR hija meħtieġa, hija essenzjali. Jekk dak li għandu x'jaqsam il-temiet ta' kummerċ aħna rridu niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali u x-xogħol mhux trasparenti. biex l-atturi essenzjali jiġu involuti u meħtieġ li l-unjoni, dialogu soċjali kunu involuti. Kulħadd għandu kontribut essenzjali x'jagħmel aħna naħsbu illi biex nużaw dawn l-għodot mod integrali il-Kunsil ta' Dritti tal-Bniedem ta' Nazzjonijiet Uniti għandu rwol essenzjali. U dan irridu nagħmlu użu minnu wkoll. Aħna naħsbu il-responsabilità tal-kumpaniji hija parti mill-kompetitività li aħna rridu nesplorawha wkoll anke jekk ikonna konsens anke jekk ikonna standards illi japplikaw għal CSR anke jekk dawn ikunu amministrati b'mod komuni. Aħna xorta waħda rridu standards ta' xogħol li joħorġu minn dawn. Aħna naħsbu l responsabilità tal-kumpaniji fl-FTS tkun waħda dinamika u titt ukoll ta' data ruħa l-oqsma ġodda. Grazzi ta' sew, President. Grazzi l-Onorevoli Beres. Żewġ minuti għal Komitat tal-Impjegi Sur Hawit għal rapporter ta' Komitat ta' Affarijiet Korporativi jiena wkoll nieħu pjaċir ħafna b'dan l-inizjattiva dwar il-kummerċ u CSR. Din inizjattiva tirrifletti l politika pubblika biex jisir ek u nittama l-sur teħut jieħu dawn ir rakkomandazzjonijiet miegħu għaliex hawnhekk għandna involviment ma' l-interessi Ewropej biex ikun hemm mekanizmi globali ta' CSR u għalhekk skont il-linji gwida tal-OECD naraw illi dawn qed imexxu lejn l-standards eh, adettati u allura jiena nagħti l-appoġġ tiegħi paragrafu 25 biex bekk aħna niċċitaw il-linji gwida. Il-Kummissjoni wkoll għandha punti ta' kuntatt ta' dawn l l-inji gwidi nittama li dan l-impenn ukoll jiġi rivedut. kol, kif għal sur professor John Reggie, jiena nappoġġa u kol la parti tal-rapporti illi jawgura il-kumpaniji kol jgħodu attenti għal ċertu aspetti ta' CSRs u anke biex dawn jiġu kol inklużi fil-rekomendazzjoni tal-Kunsill. Mbagħad għandna wkoll kritika għal falliment ta' gvernijiet lejn konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-bnedmin anke meta nqisu wkoll l-investiment. Pala membru tal-Bord ta' Konsultazzjoni għall-Inizjattiva ta' Kummerċ, jiena wkoll nixtieq eh, nitlob li kunem hemm konsultazzjoni pubblika mill-Kummissjoni dwar id-disclosure finanzjarju biex bekk nimxu lejn il-prinċipju il biex bekk aħna naraw l-impatti soċjali, ekonomiċi, ambjentali u tad-drittijiet tal bnidem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 Issa għanna l-Onorevoli Kaspari fissem li PP. Ich möchte ausdrücklich allen drei Berichterstattern zu ihrem President, Kommissarju, kollegi, jiena nesprimi l-gratitudni tiegħi lejn it-tlet rapporters għal dan ir-rapporti tagħhom għaliex id diskussjonijiet u rew kif aħna fil-Parlament nistgħu insibu approċċ komuni iżda nixtieq niffoka l-interventi fuq punt wieħed Jina qed nifhem illi fit-tlet rapporti qegħdin nitkellmu ħafna dwar il-kontribut tal-politika tal-kummerċ għal tlet toqsma li huma msemmija fil-rapporti fil-rapport ta' desir qed nitkellmu dwar kumpaniji, rapport sajfi dwar drittijiet tal-bniedem u drittu livelli ambientali, u mbagħad il-rapport ta' ġado jitkellem dwar fil-klima hawnhekk Għaltin nitkellmu kif il-kummerċ qed jorbot ma dana kollu, iżda xi kultant jiena naħseb kif dawn l-oqsoma tal-politika kif tassew tiwaslu r-riżultati. Dawk li wet u l-politika dawn għandna nagħmlu pressjoni fuqhom eh, biex huma jagħmlu xogħolhom sewwa li qegħdin nagħmlu l-affarijiet kif suppost, allura naħseb hawnhekk iva għandna l-approċċ tajjeb iżda xi kultant ninkwieta illi l-politika tal-kummerċ fiha wis dettalji meta aktar u aktar oqsma tal-politika mar nexxilhom xi u xogħolhom, pereżempju il-bdil fil-klima f'Copenhagen fejn hemmhekk ma kenniex kompromess imma sibniex soluzzjoni Allura jekk ma sibniex soluzzjoni f'Copenhagen, allura issa din tefat fuq il-politika tal-kummerċ u ma kif jgħaddi żmien din il-ħaġa servis eċċessiva. U allura jiena nieħu pjaċir b'dan ir-rapport nittama li l-Parlament fix xhur li ġejjin ikun jista' jara kif eh, l-oqsma tal-politika jistgħu jgħinu fil-politika tal-kummerċ u nittama li fil-ġejjina ikonna kummerċ plus u mhux kollox u mbagħad madana kollu nżidu l-kummerċ. Grazzi. Missur Kaspari, fisem il-grupp tas soċjalisti Sur Arsenis. Epitrope de Gucht. Grazzi, President, Kommissario de Gucht. Ħafna drabi Is-servizz tiegħek għalek kif ma nistawx napplikaw ċertu miżuri iżda il-bidliet fil-klima tant huma diversi illi ħafna drabi rridu naraw kif aħna se nittrattaw din il-fenomenu, kif ħan applikaw regolamenti, soluzzjoni għal dak li għandu xaqsam il-kontribuzzjoni tal-kummerċ huwa il-Border Tax Adjustment, iġifiri taxxa fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi illi ma jwettqux il-miżuri bħal tagħna għal dak li għandu x'jaqsam il-bidla fil-klima. Mbagħad irridu nqisu wkoll il-kummerċ ta' ċertu speċijiet. Per eżempju, l-importazzjoni ta' ċertu prodotti f'ċerti pajjiżi. Grazzi l-kollega Arsenis. Zewġ minuti u nofs sem l-alde, is-Sur Kazak. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Бих искал първо kollegi, komissarju. Nirrixtiq, qabel xejn nirringrazzja li tlet rapporters għal xogħol eċċellenti li wetqu fuq ir-rapporti tagħhom. Nilqa l-idea li drittijiet tal-bnedmin għandhom jiġu inklużi fil ftejmi ta' kummerċ internazzjonali. Umbat ikkult ikun hemm iktar attenzjoni għat-twettiq tagħhom. Nixbet l-attenzjoni tagħkom ukoll għad drittijiet ta' xogħol, drittijiet ta' tfal u tan-nisa Eh, fost l-imsieħba tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea. Il-preferenzi kif ukoll il-GSP Plus huma miżuri effettivi biex insaħħu l-valuri eh, ta' demokrazija f'dawn il-pajjiżi issa jrid ikun hemm eh, rabta bejn il-CSP Plus u drittijiet tal-bniedem jrid ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn il-WTO fuq naħa u l-ILO u l-UNHCR fuq naħa l-oħra. U għalek naħseb l-organizzazzjoni dinija ta' xogħol irti kollha status ta' osservatur fi WTO. Fl-aħħar mhux l-inqas bħala rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej aħna irridu nkunu marfa dwar negozjati li huma għaddejjin fil kommerċ internazzjonali u dana skont il-prerogattivi l-ġodda tal-Parlament skont it-Trattat ta' Lisbona. Għadek nil-xaqsa mis-sur ġado, il-rapport jgħat iva rridu ninkoraġġixxu il-kummerċ ħieles iżda rridu nqodu attenti kif dawn il-prodotti ekoloġiċi jiġu identifikati. L-istess mod irridu nitfaw iktar enfasi fuq il-sorsi ta' enerġija rinnovabli u it-twaqif ta' prezz ġust ambientali skont ir-regoli tal-bdil fil-klima. Din xi ħaġa oħra li tassew naqbel magħha. Minħabba l-fatt li ftemiet dinjin għal ġlida kontra il-bidla fil-klima din mhix xi ħaġa realistika fil-ġejjieni, irrid ovvjament naraw aħna x'nistgħu nagħmlu biex innaqsu l-livelli tal-karbonju naħseb il-biomass u l-biofuels għandhom jiġu inklużi fil-kriterji tas-sostenibilità meta nqisu illi l-effetti tagħhom fuq l-ambjent ma tassew imħalta mill-ġdid nirringrazzja l rapporters kollha nittama li dawn ir-rapporti ikollhom impatt fuq in-negozjati tal-kummerz tal-Unjoni. Grazzi. Danke kollegi Kasak, als nächstes für di Fraktion Grüne Eva. Grazzi. Issa, għal grupp tal-ħodor, għanna s-sur Taylor għandu zewġ minuti. Uh, thank you, President. Grazzi, President, kollegi. Jien x shadow tal- uh, rapport safi u dezir. aħna nilqaw dawn ir-rapporti bħala pass importanti l qoddim biex bekk ikonna drittijiet tal-bnedmin aħjar kif ukoll standards soċjali u ambjentali fil-pajjiżi tal-imsieħba tagħna tal-kummerċ. Jekk dawk il-pajjiżi jixtiequ jbijaw fuq is-suq eh, tal-Unjoni Ewropea, allura għandna ninkoraġġixxu eh, standards diċenti u sostenibbli lura f'pajjiżhom kif ukoll ikun hemm titji permezz ta' klawżoli mandatorji fil-ħtiġijiet fil-ftejmiet kummerċjali. Dan huwa mezz kif aħna nilħu dan il-għan. Ukoll is-Sinjura Safi li kellha xogħol tajb ħafna bħala rapporter tiddiskuti livelli differenti u aspetti ta' drittijiet tal-bnedmin, eh, kif ukoll standards soċjali u ambjentali fuq livelli differenti u aħna qablinna ma' suġġeriment tas-Sinjura Safi eh, li rrid ikollna organizzazzjoni dinija tal-ambjent u l-istatus tal-ILO għandha tiġi imsaħħa. Ħadna pjaċir u kol e, bil-kapitlu tal-żvilupp sostenibli l-FTAs iżda nixtiequ illi dawn ikunu ikunu vinkolanti mhux fakultattivi. Umbat u kol rridu ngħidu li ma nistgħux naqblu mar-rapporter illi klawzula ta' dritti bnedmin fl-FTAs mal-Kolombja kienet waħda sodisfaċenti. Aħna ħsibna illi din kienet klawzola illi titħaq bl-aspirazzjonijiet ta' din il-Kamra fuq dan l-aspet. Mbagħad, ir-rapport tas sur Desir fil-qosor ma nistax ma naqblux iktar miegħu. Meta jsemmi il-kooperazzjoni transnazzjonali bħala sors ta' effett negattiv fuq l-ambjent u fuq is-standard soċjali tagħna. Huma kellhom profitt mill-liberalizzazzjoni tal-kummerċ, sfruttaw il-xogħol fuq prezz baxx u anki materji bi prezz baxx iżda ma mbagħad qasmux il-ġid li huma ħalqu eh, u ħadd ieħor ibati minħabba dan Aħna minna mendi fi żewġ rapporti u se nappoġġawhom it-tnejn li huma meta niġu l-votazzjoni. Biex nagħlaq. Malaj malaj nisħaq li jeħtieġ nagħmlu aktar biex nispeċifikaw id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll ir-responsabilità soċjali nixtiequ li jsiru prioritajiet u għandna nagħmlu hekk permezz ta' tiġijiet obbligatorji u mhux niddependu fuq aspetti fakultattivi. Grazzi ħafna lis sur Taylor. Fal grupp ECR għanna sur Van Dalen għandu minuta. Safi heeft een goed rapport geschreven. Grazzi ħafna, unekkena rapport eccellenti fil-rapport li għedin jizviluppaw u fil-pajis tal-viċinat naħseb kollox jisir l-interess kummerċali u naħseb anki fejn għanna pajjiżi oħra li hemm persekuzzjoni għabbażi ta' reliġjoni rridu inqisuh din il-ħaġa. Issa aħna nixtiequ nagħtu preferenza għal Pakistan biex nejnu dan il-pajjiż wara li kellhom l-arar. Allura għannu nużaw l-aspetti kommerċali biex bekk naraw xinija dan il-reliġjon kontra il-starijiet blasfemi fil-Pakistan. L-Europa ma tridx iċċedi għal pressjoni tal-Indja biex tħalli barra f'taqim il-ftajim il-ġdid kapitli oħra, per eżempju, il-xol tal-minorenni, dina ma sewx nisseparawa mill-aspetti u interessi ekonomiċi u soċjali u għalek nishtiqu illi aħna nħarsu kol il-rizoluzzjoni ta' marzu 2009 Grazzi ħafna, Sur Van Dalen, għal żewġ minuti fisem il-gwe is-Sur Scholz. Grazzi President, Kommissarju Degucht, kollegi. Bir-raġun qegħdin nittrattaw dawn it-tlet rapporti bħala dibattitu konċert kun konġunt u jiena nifraħ li rapporters għax xogħol eċċellenti tagħhom għaliex hawnhekk qegħdin naraw li l parlament Ewropew qed ipoġġi l-politika tal-kummerċ f'kuntest USA. Iż-żmien ta' dawn it-tipi ta' ta' aspetti politiċi u dan ma' elementi illi jiffukaw fuq l-importanza tal-kommerċ għaliex hawnhekk għandna dibattitu fejn edin inresqu il-proġetti speċifiċi il-ħarsin tal-ambjent, il-ħarsin tad-dinjità umana, nil l-faqar. Dawn huma kollha għanijiet għal eh, l-umanità. U allura dawn huma elementi li rridu eh, jitqisu bħala importanti aktar mill-politika tal-kummerċ dawn il-kompeti għandhom ikunu parti mill-politika tal-kommerċ. Neħtieġu l-prosperità għal dak l-intux l-izvilupp tal-bniedem u l-indiċi ta' dan u il-kommerċ u koll iqiet l-ekonomija Ewropea f'pożizzjoni illi torbot ma' ekonomiji oħrajn. Iżda, jekk m'għandekx regolamentazzjoni tal-istat, dana kollu mbagħad ma jistax jitwettaq biex inkun ċar, xieħut mill-punti eh, irridu nizviluppaw aktar skont il-grupp tiegħi, issa aħna kontenti li xi kumpaniji se jihdu ħsieb is-CSRs tagħhom u eluf ta' persuni jaraw li drittijiet tagħhom huwa biss miktubin fuq il-karta żda injorati fil-prattika u dana japplika għal produzzjoni ta' materja prima, għandek il-xol sforza ta' tfal fil-produzzjoni ta' ċokolata, unbat il-kondizjoni eh, kondizjoni ta', xol ħafna drabi huma skandalużi. U il-kummerċ sostenibli u bla interruzzjonijiet għal dak nixasam il-kummerċ fil-materja prima, din hija xi ħaġa li eh, nikkonsidraw għalhekk il-suġġerimenti t-trapporti huma suġġerimenti li rjana qisu bis-serjetà. Issa l-Earl of Isle of Dartmouth fisem li EFD. Il-kummerċ wassal għal prosperità u nenfasizza il-kelma reċiproka. U għalhekk wieħed jirraġuna li politika tal-kummerċ kważi dejjem ma jridx ikollha il-pis ta' aġenda politika. Issa fuq livell personali, jien għandi rispett kbir għal rapporters eh, tar-rapporti iżda l-filosofija ta' tliet rapporti tresqet eh, kemm il-darba f'ħafna lezzjonijiet u mbagħad eh, din ma ġietx votata li qed innaraw hawnhekk tentattiv biex nimmanipulaw il-politika tal-kummerċ l-Unjoni Ewropea Nisfortunatament bħalissa il renju tija hija marbuta minna biex inwet u bisser aġenda l-aktar soċjalista biex eh, li ħafna drabi maġi ġietx aċċettata fuq livell politika il-ħidmiet tal-rapporters huma ta' impressjoni jimpressjonaw iżda bħala demokratiku jina għandi ngħid le u għalhekk aħna se nivutaw le għada. Fil-tanka kollegi Earl of Dartmouth Grazzi, Earl of Dartmouth. Issa, għannon allinjati. Signora Stassen, għanda minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-konsekwenzi tal-bidla fil-klima huma bbażati fuq teorija iżda jidher ukoll li hemm ukoll xi konvinzjoni reliġjuża fuq dan. Kif aħna naqraw minn dan ir-rapport dwar il-kummerċ internazzjonali wara kollox? Hawnhekk nixtiequ diplomazija ambjentali u allura jeħtieġu xi kondizjonijiet klimatiċi li huma dettati mill-Unjoni Ewropea. Il-partners kummerċali jixtiequ iżda jiżviluppaw is-suq intern tagħhom l-esportazzjoni tfisser trasport, iktar trasport huwa negattiva hekk kellna aktar livell ta' karbonju. Ara kif se ngħinu dawn il-pajjiżi li jiżviluppaw pajjiżi illi irridu jkollhom kompetività ma' prodotti agrikoli tagħna. Allura x'in il-logħba hawnhekk? Id-dokument qed juri illi hemm nuqqas ta' viżjoni ekonomika fil-rapport ġado fil-paragrafu 57 qed ngħidu u qed jingħad illi ċertu ftehimiet jisiru fuq prodotti li jistgħu jiġu prodotti ħafna pajjiżi. Iżda irridu nibbażaw ruħna wkoll fuq ispeċjalizzazzjoni tal-kummerċ għabbażi tal-tkabbir ekonomiku dan ir-raġunament eh, f'dawn il-rapport mbagħad huwa ta' titriment tal-kummerċ internazzjonali l-Ewropa mixja l-qudiem u qed titlef posta għaliex ħafna ekonomiji bħal ċina u l-Indja ma mhux qed kaxkru saqajhom fuq dawn eh, l-aspetti. Allora min qed taħallas iċ-ċittadini u anke l-kumpaniji. Grazzi. l signora Stassen, issa kelima l-oħra L-ewwel għal żewġ minuti is-Sinjura Hanslik. Szanowni Państwo, Pani Komisarzu, na wstępie pragnę... Sinjuri, Kommissarju, nixtieq nirringrazzja l sur Dazir għal kooperazzjoni eccellenti dwar ir-rapport tar responsabilità soċjali tal-negozji fil-ftejmiet ta' kummerċ internazzjonali. Ir-responsabilità soċjali hija ilha preżenti Issa fid-dibattitu dwar il-kummerċ internazzjonali din hija riflessa mir-referenza għal din ir-responsabilità fin-negozjati tal-kummerċ mal-Korea ta' Isfel, Kolombja u l-Peru. Grazzi għal dan ir-rapport, il-Parlament qed jisħaq il-bżonn illi nespandu dawn ir-referenzi permezz ta' klawżoli dwar responsabilità soċjali ta' l-intraprizi u ta' kumpaniji. Dwar responsabilità korporattiva soċjali għanna naraw illi dana kollu għandu jwassal l-aktar viżibilità ta' din it-tip ta' responsabilità biex bekk inħedġu il-kumpaniji biex japplikaw dawn il-prinċipji. Wara kollox, u hija rrida u l-impenn tal-kumpaniji illi jiddeċidu jekk imorrux lilin mill-standards legali vinkolanti. Matul l-aħħar zjara tiegħi eh, fl-Indja, jiena saqsejt l-rappreżentanti mill-Kumunità ta' Negozju Indjana dwar it-ħassib tagħhom dwar is-CSR Issa, e, it-tweġibiet kien fihom eżempju ta' dawn l-attivitajiet. U dawn iwasslu għal ħarsa aktar pozittiva l-ġejjeni. U allura r-rapport ta' Sur Desir għandu jikkontribwixxi għal l-espansjoni ta' CSR u l-standards ta' daw. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanslik. Als nächstes Für drei Minuten der Herr Kollege Kutasch. Tlet minuti, is-sur Kutasch. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Jena nishti nfahar il-kollega tana sur ġaddu għal proposta tijaw kif ukoll nikfat li kien lest li diskuti l-affarijiet ma' gruppi kollha politiċi aħna rridu namettu li kien hemm eh, punti l-għanin fejn l-Unjoni Ewropea kellha l-okkażjoni titkellem leħen wieħed u dan kien f'Kopenhagen. Id-dinja kollha kienet qiegħda tistenna ħerqana sabiex l-Ewropa turi ruħha bħala mexxejja u biex l-Unja Ewropea timbut l-qoddim dok li kienu qed inkaxkros għajon. Iżda ovvjament id-dispeċir ta' kulħadd kien kbir. U Il-problema li hemm nuqqas ta' konsens fiħdan dan l-Unjoni Ewropea xem gvernijiet illi mhumiex lesti illi jimpenjaw ruħhom sew sabiex jinaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Spiegazzjoni għaddi tista' tkun il-kriżi finanzjarja li forsi naqset l-impetu ta' kulħadd, iżda li nġielu kontra bitta fil-klima fuq livell lokali kif ukoll dinji xi tkun xi ħaġa li aħna ma nistgħux inċedu l-armi fuqa. Aħna nitkellmu dwar il-ġejjini tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin kif ukoll ġustizzja globali mhux sew illi pajjiżi qegħdin jiżviluppaw irridu jħallsu qares għal ehm, emissjoni ta' gassi ta' fessera waqt li mbagħad pajjiżi li ġa żviluppaw e, jaħsbu miktar mod pragmatiku aħna irridu naqdu it-tramuntana u nofsinhar u naħseb il-summit li ġej f'Kankun u ħajkun ħatkun opportunità sabiex naqfu l-qoddim u eh, dan ħaj servi għanna jkonna ftajin kolanti li naqqas ehm, temperatura bġiġ gradi. Aħna irridu naħnu fl-imkien għaliex ma jistax ningarantixxu s-suċċess wara sena u tnax sakemm stati membri oħrajn ma jimpenjawx ruħom fuq livell ambizzjuż. Nixtieq ukoll nitkellem dwar ir-rabta bejn il-kummerċ u l-bidla fil-klima. Kummerċ u strumenti importanti ħafna ta' trasferiment teknoloġiku, għalhekk aħna rridu neħu il- iċkil għal il-kummerċ aħdar ambientali u aħna jridu naqżdu dawn it-tariffi għal prodotti ħodor. Aħna rridu wkoll nkunu konxi tal-fatt li hemm distak bejn is-sistemi tax-xogħol kif ukoll trasport. Għalhekk jiena nħeġġeġ produzzjoni lokali u ħadra. Grazzi. Grazzi, Sur Kutax. Issa, is-Sinjura Birder. Erba minuti. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Il-konċettu pratikat tal-responsabilità tal-negozju soċjali hija xi ħaġa li hija aktar mifruxa dawn l-aħħar xar snin. Kif jista' xi ħadd imur kolġa dawn il-valuri bażiċi? Kumpaniji li qegħdin jittrattaw l impjegati tagħhom sew jħarsu l-ambjent. Hija xi ħaġa tajba iżda r-rabta bejn il kummerċ u bidla fil-klima eh, u din responsabilità ma eżistix. Eh, u jekk is-CSR is-CSR għandu jkun ftehim vinkolanti u n-negozji għandhom ikunu e, jiffirmaw għabbażi vinkolanti jew għandha tkun volontarja. Is-ċittadini però qegħdin isiktar konxi, kien ħafna diżastri mill-ux, eżempju l-firxa taż żej tal-BP, u għan rajna ħafna problemi li taħtom qegħdin joperaw e, barra minn pajjiż, barra minn xtutna li joperaw dawn in negozji li għana nimmonitorawhom. monitorawhom aħna dan il-kummerċ ma jistax jiġi negozjat fuq eh, bażi ekonomika għaliex jekk dan ħajaffettwa l-ambjent kif ukoll il standard ta' ixin ta' nies mela ma jistawx naċċettawha. Meta l-popolazzjonijiet il-gvernijiet biss jistgħu jiffissaw standards illi jitrattaw mod etiku u trasparenti u naraw id ma jiġux imminati minn dawk illi ma jitux każ u li aħna rridu ikkonna obligi fis-CSR f'attivitajiet kollha kummerċjali kemm fil-Unjon Ewropea kif ukoll il-barra. U mingħajr dan is-CSR qed jissogru illi ħaj sempliciment jkun eżerċizzju ta' relazzjonijiet pubbliċi għax xi kumpaniji kbar. Jira nilqadan il-rapport tal-own initiative illi jitlob illi CSR jiddaħħal fil-qalba tal-ftemiet kummerċjali internazzjonali. Aħna rridu garantixxu illi l-rispett tal-ambjent kif ukoll għad-drittijiet tax-xogħol huma fil-qalba tal-interess. Grazzi. Frau Kollegin Berda, Als nächstes für eine Grazzi Signora Birder, issa għal minuta sur ina. Grazzi il-Kommissjoni da kienet t-prova tħares il-kummerċ ħiles ta' semu interessi speċifiċi mm, rigward eh, għal minu indipendenti u minn irrit ħsara Jekk il-kompetizzjoni ħat infetaħ il-kulħat, mela ħajkun hemm dumping, speċjalment fiscal dumping, social dumping, eh, dumping ambientali u l-bqija. Għalhekk sabiex wieħed joħroġ minn din is-sitwazzjoni illi qed toqtol l-impjieg u qed sarra lil familji eh, dan għandna bżonn nikkontrollaw il-kapital ta' eh, il- li qed irdu il-, il, il, il, il, il, il, il sistemi fiskali nkollu nappoġġaw ngħinu eh, lil min qed jipprova jaħdem għal favur tal-ambjent għall-agrikoltura u naraw illi nigarantixxu eh, drittijiet ta' impjegati kontra il-diskriminazzjoni tissir kontrihom. Grazzi, Signor Kessinger. L-Unjoni Ewropea f'arranġamenti kummerċjali tagħha tipprova tħares il-standard soċjali dan hija bażi ta' diskussjoni għal temiet internazzjonali u l-Unjoni Ewropea trid twaqqaf sinjal ċar għal dak li huwa kondizzjonijiet ta' impjieg korretti u sostenibilità. Nixtieq nitkellem dwar il-negozjati ta' Mercosur. kien jitkellmu dwar tħaddim ta' tfal u rrid ta' riżorsi naturali, aħna rridu ndaħlu prodotti bl-irħis, aħna żgur irridu noħolqu kondizzjonijiet tajbin minn flok li nippruvaw naraw kif nagħmlu kemm xa flus malajr. Aħna rridu naraw li għandna standards tajbin fin negozjati iktar il qudiem u rridu nifissaw dawn l-standards Jiġifieri jridu nitkellmu dwar l-etika, l-valuri u trattament ugwali tal-produtturi kemm ġol l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-barra minna. U qed nitkellmu hawnhekk dwar il-rieda fost il-konsumaturi għal ċertu prodotti, xewqa tagħhom u s-sostenibilità ta' dawn il-prodotti. Nitkellem dwar dak li għal irid nitkellem dwar dak l-rapporters. Kien hemm min maqdar is-CAP għaliex jiggarantixxi ċertu ikel sikur jitkellem dwar ramifikazzjonijiet negattivi għall klima iżejn nagħmlu ċara. Naħseb li sikurtà fil-qasam qafas tal-ikel hija titkun priorità. Meta nitkellmu dwar il-provvista tal-ikel, l-Unjoni Ewropea tkun dipendenti fuq għan nifisa għax inkella muster musser tkampa aħna għanna dmir li ċittadini tagħna u għalhekk ma nistax naċċetta ftejn eh, argument eh, bħal dan kontra CIP. Grazzi issa ngħaddu għal KHDI is-Sinjura Rojtava. Sur President, jina kuntent, kuntent ħafna bil-leġizlazzjoni, li hemm f'stati membri Għaliex jina darba l-oħra kont qed nitlob li il-politika tal-kommerċ ikun strument u jkun tista' iżżomm il-valuri kummerċjali u il-pressjoni li nżidu standard soċjali huwa mod kif inneħħu kondizjonijiet inġusti u mhux igwali fil kompetizzjoni internazzjonali l iktar minn sitt snin jiena kontent nitlob biex iftemiet kollha ta' kummerċi daħlu klawżoli ta' ġritti tal-bnedmin kif ukoll politika preferenzjali. Permezz dan ir-rapport li Pippiet jitlob il-Kummissjoni biex joħroġ proposta regolament li jipprobixxi l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-prodotti milli juża eh, eh, forma moderni tal-skjavitu tal-sira u li jmur kontra ċertu eh, drittijiet fundamentali u dan japplika l-Indja ċina u l-bqija jina nishtiq ningrazzja il-kollega Safija għax nifisser l unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qed jimxu l-qudiem. Kollegin äh. Sur Mikolasic, Għandek il-Trattat tal-Lisbona illi jippermettu na li nagħmlu ħafna l il-ġurnata kirridu nuru l-integrità tagħna, kirridu nkunu kredibbli u rridu nizaħ attiv u rridu namlu aktar dak li għandu xaqsam drittijiet ta' bnedmin importanti li l komissjoni talaq dawn il-ftemiet ehm, Meta mela, titkellmu speċjalment dwar id-drittijiet tax-xogħol u li wieħed josserva dawn il-kriterji e, u n-negozju u kommerċju għaddej għandha dan għandu jiġi monitorat. Aħna titkellmu dwar is-saħħa, saħħa li hija bbażata fuq is-sikurtà tal-ikel u jiena naqbel ma' kollega Gersinger, grazzi. Jag tycker man kan sammanfatta de här tre kellimni mis. Jena nishtiq eh, Nama taqsita dan il-rapport billi ngħid illi nisa u l-irġiel mhumiex biss għodda fl-interessi tal-kummerċ imma l-kummerċ qed jaħdem fl-interessi tal-ċittadini li dejjem mhijiex illi ngħidu jekk nigwadanjaw żewġ ġiex euro ħannu kunu qegħdin nitilfu ħafna iktar flus fil-lat ambientali li rridu issa naqbu minn ta' taħt fuq. U irridu naraw kif naqsu miżuri ġusti ta' kompetizzjoni, naqsu missjonijiet u li naħdmu ma' organizzazzjonijiet lokali l-iktar investiment. Ma jistax ikun per imma biss klim fira ħahna rridu naddu mill-kliem għal-fatti aħna rridu leġislazzjoni fejn hu meħtieġ, aħna rridu implementazzjoni differenti fejn meħtieġa u aħna nixtiequ li l-Kummissjoni jieħdu għada meta niġu dwar regoli f'kummerċ internazzjonali. Grazzi Sur Xlita. Is-Sur Segedi. Grazzi President, membri onorevoli. Il-partit tiegħi Jubik. U mħasseb ħafna rigward il-ħarsin tal-ambjent. Għax aħna nemnu li biex biz kriż ekonomika ma waħda ambjentali li aħna qegħdin ħabtu wiċċna magħha bħalissa. Għaldastant aħna naħsbu li ta' importanza ewlenija li intejbu is-sitwazzjoni għal dak li nxaqm importazzjoni tal-ikel għaliex għandna bżonn tiġiġ ġej minn Brażil. Jew paprika ġem l arġentina meta nistgħu dawn nipproduċuhom fl-Ewropa. Aħna rridu nkabbru prodotti fuq livell lokali. Aħna rridu nħarsu l-SMEs, aħna rridu nħarsu ċittadini u naraw illi kunem hemm sikurtà eh, tal li kelli ġej mis sorsi u għajjun eh, lokali Ewropej. Danke, kollegi Segedi, zum Abschluss des Catch the Eye. Grazie, Sur Segedi, mela biex nalqu il proċedura Catch the Eye, Sur Kelly. Grazie, President. Irrid tkollok il-kompetizzjoni se tkun tista' tikkompeti xi wħud mill-arranġamenti li għandna marru kontra l-produtturi tagħna stess. Huwa veru li ħafna prodotti agrikoli, ħafna ġejn tal-ħut deħlu jitlu fl-Unja Ewropea huma ta' standard ħafna iktar inferjuri minn dak li aħna nitolbu minn fuq livell lokali. U din xi ġejn ma' fuq nota pożittiva. Xi ħut mill-ftamieti li kellna fi żmien riċenti u ma tajbin ferm, pa per eżempju l-ftejm eh, ħiles ma kummerċ ma l-Korea u ma Korea tisfel u aħna naħsbu li dan huwa ta' beneficju għal kulħadd nabżon iktar minnhom. Hemm xi pjanijiet kummissjoni biex eh, konna ehm, ehm, ftejim ta' sħubja ma' Ġappun għaliex eh, studju ruda aħna ħa ħan igodanjaw 33 biljum u ma ħaj 18 biljum permessa dan iftajim. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Ich darf jetzt Herrn Kommissar de Gucht das Wort erteilen. Grazie, Sir Kelly, Sir de Gucht. Grazie a te, Sir President. Naħseb se dan kien din kienet diskussjoni ehm, interessanti waqt teorija wara tliet rapporti ma jixxibu ħafna imbagħad li rqaqat ma jistawx għom dal-ftit ħin li għandi dispożizzjoni palissa. Xi ideat iva jagħmlu sens, imma oħrajn ma tantx nistgħu nimplementawhom fil-prattika li qed naħdmu f'affas legali ehm, bħala membru ta' 27 sat membru kif ukoll membri ta' WTO. Aħna eh, eh, ħansemmi xi ehm, kwistjonijiet importanti li stemmaw, pero ma xin semmi kollox il-ispaċini nejt. Fuq is-sajtiz, uħut minnkom tkellimtkom dwar il- li kunem min jasserva mill-ILO. Jina naħseb li nistaw ikonna aktar gvernanza tejba u, kor u koordinazzjoni aħjar bejn organizzazzjoni internazzjonali. Jina naħseb li sabiex ikonna aħjar politika Eh, biex ikonna eh, riżultati ambientali soċjali aħjar, rrid ikonna nijiet fattibli ċertu bidliet strutturali jdumu biex jitwet u jekk nkunu realistiċi fuq subjet tal-WTO li tkellem dwar aġenda fuq żmien twil linja xi ħaġa li mistess issir mill-lum għall-għada. Rikward il-proposta ta' rapport sajfi li jrid ikun hemm evalwazzjonijiet dwar il-ġittijiet tal-bnedmin fuq l-FTA li naħseb illi jiena jiena nemmen li għandu jisir tul il negozjati kollha. U jiena xettiku illi konna periodu speċjali bejn it-tmim tan negozjati u il-twettiq tal-bidu tal-ftejjin. Din xi ħaġa li aħna diskutejnija diġà f'kontesti ieħor iżda għandna nżommu naħseb mal-proċedura li għandna fit-Trattat tal-Lisbona li tgħid moċċar li għaffidejn il-Kummissjoni il kummissjoni li wkoll wara li jkun hemm ta' ratifika mbagħad il-Kunsill jiffirmaw biex juru jirratifikaw mbagħad il-Parlament Ewropew għandu dmir u dritt illi jirratifika permezz ta' votazzjoni. Jivi qabel ma' ma li natu bidu għalija, ma sanu namla pala prekondizjoni, imma naħseb illi dejja nefissa li ħekon evalwazzjoni minn qabel tal-situazzjoni ta' ġitta b'nidem hija xi ħaġa pożittiva. Kwistjonijiet speċifiċi li tqajmu fuq il-taddim ta' tfal illegali. Jaħna bħalissa qegħdin negozjaw ftehim ta' kummerċ mħieles ma' Eh, l-Indja fejn din il-kwistjoni ovvjament tiġi indirizzata, l-Indja huma xettiċi ferm dwar dan it-tip ta' kapitlu ta' sostenibilità fil-ftejma aħna ħankomplu nisqu fuq u mustan ċedu fuq għadi li dan il-kapitlu għandu postu fil-ftajim u naħseb li fl-ħar mill-ħar dan ser jirna xilna. Jina nixin nitlob kompis illi meta nkunu għadin diskutu dan Irridu nqisu li l-idejat ta' l-ideja ġej minn minn pajjiżi terzi fuq il-kapitlu ta' sostenibilità mhux biss għandhom x'asma mal-kontenut, imma ukoll jitkellem dwar il-filosofija li xi pajjiżi għandhom fuq dan il-punt. Mar rabta mar rapport ġado għandi Eh, għandi sejħa biex ikun hemm kapitlu għal kull ftejn bilaterali jiena naħseb li tajjeb illi jkun sostabilità ambjentali għaliex ġejjini wix tagħna. Imma rridu noqgħod attenti x'elementi kollha li rridu ndaħlu sabiex ikollna azzjoni sodisfaċenti għal din is-sfida ambjentali minn hemm caps għal finanzjament ma jistax jiddaħlu f'kull tip ta' ftejjimi. Dan jista' jseħħ forum iktar wiese' u ovvjament dan b'xi mod jiġi tiġi rifless fil-ftehim bilaterali sa jekk huwa possibbli fil-round ta' żvilupp illi aħna qegħdin niżviluppaw fil-round ta' Doha hija ġeġa li iktar dubjuża għaliex m'hemmx eh, ftehim u qbil bejn l-istati membri kollha li fuq il-vel multilaterali konna kapitlu tal-klima dwar il-klima imma aħna naqblu li konna dan. Fuq l-aħħar rapport dan huwa eh, fuqtu ħafna għaliex hemm komunikat mill-Kummissjoni li ħareġ fuq il-responsabilità soċjali ta' kumpaniji u eh, il-membri tal-OECD u kol għedin jihdu semmu tattif biex jituna l-benchmarks fil-ħin, l-benchmarks fil-ħin għal-għalim minn L-attivitajiet kollha li huma marbuta ma' dawn ħajfissru li aħna nqisu mill-qrib għażliet kollha dispożizzjoni tagħna minkejja il-post tagħhom l-operazzjonijiet, speċjalment għal dak li hija fattibilità u konsekwenzi. Xtieq inżid li din mhix biss kwistjoni ta' kummerċ bilaterali u multilaterali. U ftemi f'dan ir-rigward, għamilux fi Stati Uniti adottaw leġislazzjoni fejn kumpaniji multinazzjonali mm, li mhux biss fl-operat tagħhom imma bis-sede legali fi Stati Uniti fisser li tkun responsabbli għandha tkun responsabbli għal u tipproduċi il operazzjonijiet finanzjarji, transazzjonijiet finanzjarji brabta ma' materji primi. Materja prima. U naħseb illi hija inizjattiva ta' minni faħħara li m'għandix taqsam ftehmiet bilaterali ħafna minn dawn l-operazzjonijiet dawn il-materja prima ma jinsabux fil- temiet ehm, bilaterali imma biss f'operazzjonijiet industrijali ta' kumpaniji multinazzjonali ma jekk imbagħad dawn għandhom istede legali fl-Istati Uniti Istati Uniti jistaw jaġixxu Davida u kull kumpaniji u tkun idea tajba illi namlu l-istess rigward kumpaniji Ewropej Speċjalment ta' dawk il-pajjiżi ta' tielet eh, dinja per eżempju, u mbagħad jekk nkunu nistgħu u wkoll għal pajjiżi oħrajn pal Kanada bħal Awstralja u nistgħu niġbru eh, biċċa kbira ta' attivitajiet industrijali dinija u din dan ikun kontribut siwi għal eh, svilup taħt kondizjonijiet sostenibli. Nixtieq fi klimi ħor nfaħħar il-rapporters u tliet rapporti tagħhom u nistoktaw fi diskussjonijiet taħna fuq dawn is-suġġetti fix-xhur li ġejjin u snin li ġejjin. Grazzi. Fin Dank, Herr Kommissar. Zum Iva, grazzi tassew, Kommissarju, biex nalqu d-dibattitu. Ser nisimaw it let rapporters, żewġ minuti kull wieħed, l ewel net l-Onorevoli Sajfi. Merci, euh, Monsieur le Président. Nous avons. Grazie tassew, President. Aħna m'għandniex biżejjed ħin, Kommissarju, biex niftħu dibattitu ieħor bażi ta' dak li inti għadek kemm tgħid fit-tweġib għal dak li intqal fid-dibattitu. Jina nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja dawk kollha li tkellmu fid-dibattitu l-iktar shadow reporters imma wkoll il-kollegi tiegħi l-Onorevoli Ġado l-Onorevoli Dezija għal-ħidma komuni tagħna. Aħna komplementajna l-xulxin fl-approċċi tagħna f'idejat tagħna kien hemm skambju ta' opinjonijiet tajjeb ħafna aħna stajna naħdmu jitfit niġbdu ħabel wieħed li indaħlu dawn id-drittijiet kollha drittijiet tax-xogħol, drittijiet tal-bniedem. Inti, komissarju, tennej dan għandna bżonn iż-żmien biex nippermettu il-mentalitajiet jinbidlu. Aħna ma nistgħux noqogħdu bil-qeda dejna fuq żaqna u nistennew li ser jinbidlu waħidhom iridu nieħdu dawn il-miżuri illi ġew mafqa fir-rapport u li ġew prezentati hawnhekk lejla Jekk dan nagħmluh aħna ser ngħaddu lejn ekonomija aktar ġusta li tħares l-ambjent. L-Unjoni Ewropea tibda dan il-moviment ta' bidla trid tagħti eżempju lill-imsieħba kummerċjali tagħha kollha. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Sajfi, issa l-onorevoli Ġaddo. Grazzi, President. Grazzi, Komissarju Degut għat-tweġibiet tiegħek għal proposti ta' ħidma tiegħek jiena ħadd nota ta' tweġibiet tiegħek ħat nota ta' rispons tiegħek dwar il-kapitlu marbut mal-tibdil fi klima dwar il-punti l-oħra aħna nittamaw illi nkunu nistaw naħdmu flimkien namlu ċertu proposti li ġim la fazzjoni speċifika u namlu bidliet marbuta mal-ftemiet tal-kummerċ. Għalix fl-ħar mill-ħar Il-fatt il negozjati fi WTO li huma negozjati tassew komplikati. Il-fatt li dan jinsabu fi kriżi jatuna opportunità li na bħala Unjoni Ewropea biex nintegraw f'tejmiet bilaterali, affarijiet li huma ġodda li nibnu eh, f'tejjim kummerċjali ġdid li jintegra l-anijiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-ambjent, il-klima, drittijiet tal-bniedem jew drittijiet soċjali. Għalhekk hija opportunità hemm domanda b'saħħitha. Jekk dawn ir-rapporti jappoġġaw, sibu appoġġ kbir għada, jiena nixtieq naħseb li dan huwa sinjal importanti li qed jibgħat il-Parlament fil-konfront tal-Kummissjoni u l-Kunsill. Meta tkellimt ma' Sinjura Stassen li jisa ma' hawnhekk dwar l-ekonomija. Qed komplu jinkitbu kodba eh, dwar l-ekonomija u wieħed jista' jimmaġina kif aħna nistgħu nintegraw kwistjoni soċjali u ambjentali. Hemmhekk l-ispejjeż ta' produzzjoni huwa element importanti biex aħna nqablu l-vantaġġi, Signora Kristina. Dwar is-sovranità tal-ikel tal-Unjoni Ewropea inti defendejta jekk inti lesta illi tiġġielet il ftejim Blair House jiena ser inżommijak. Għale grazzi kollegi, grazzi kummissarju tal-li konderet dwar azzjoni speċifiċi u f'temmit illi ser jiġu negozjati, grazzi ta' sew. Grazzi, onorevoli Ġaddo, issa biex nikkonkludu il dibattitu l-onorevoli Desir. Grazzi, President, jien għandi żewġ minuti disponibli. Nittamalku kull kella kwistjoni marbuta mal-ħin, issa inti iżon f'moħu kelli jena s-sar niprofa ndu minn qas minn zewċ minuti. Jena sodisfat illi anke jekk kemm differenzi bejnietna jidher li hemm domanda biex il-politika kummerċali fija ndaħlu dawn l-aspetti kollha. Inti interrompejtni f'diskussjoni li kienet ser tkun interessanti ħafna ċittadini. Il-Komissarju kien qed jgħid illi s-CSR għandu raġun ma tistax tieħu post il-konformità mal-liġi u responsabilità tal-istat. Is-sur Dagot għandu raġun meta jgħid illi fir-rapport OECD li semma Mr. Howard hemm oqsma ġodda ta' progress f'termini ta' responsabilità soċjali għal kumpaniji multinazzjonali fir rigward ta' dan anke fil-rigward ta' sussidjarjetà hemm sfera ta' influenza sħiħa matul il-provista, il-katina ta' provista. Holding company ma tistax taħrab mir-responsabiltajiet tagħha fil-rigward ta' l-azzjonijiet ta' uħut mis sussidjarji tagħha jew sotto kontrattur fil-rigward tal-ksur ta' regoli soċjali u ambientali. Naħseb dan kollu huwa importanti aħna irridu insibu approċ komuni bejnietna u diffiċli dam namluħ imma b'xi mod dan irdu norbtuħ mal ftemiet internazzjonali kummerċjali. Hemm referenzi għas jessar ftemijiet ma' l-Amerika Latina u l-Korea u naħseb li jekk nibdew b'dan u jekk nibdew dialogu li għanna mal-Komissjoni, aħna nistaw nizguraw li kunem koerenza fl